għal rapport ta' Sur Zikirski, rata ta' ġustament għal pagamenti diretti għal 2015, il-rapport Erja Kjoġbok. Pani Przewodniczący, Pani Komisarzu, Szanowny Prezydent, Komisarju, Senjuri. L-lum edin diskutu eh, l-adozzjoni ta' pozizjoni dwar l-aġġustament għal sena 2015, il-sena ta' disciplina fiskali, illi nsibuwa f'rizoluzzjoni orizzontali Deċembru 2013 pala parti mill-aħħar riforma tal-PAK u il-mira ċentrali ta' d riforma ili kunem riserva f'kasta ta' krizi sabiex napoġġa infrastruttura agrikola f'kasta ta' krizi serja li tista' taffetwa produzzjoni agrikola jew distribuzzjoni ta' prodotti agrikoli. L-ammontu tali għal snin 2014-2020 kien ta' 2.8 biljun euro iġifiri għamil 400 miljon fis-sena li tapplika l-disciplina finanzjarja fuq pagamenti diretti għal-2015 u għall-eminent sabiex nħejju l-budget tal-Unjoni għall-2016. U fl-abbozz tal-budget il-Kommissjoni warbet 40.6 miljon euro dana. Wara estimi fuq eh, pagamenti diretti l u l spejjes marbuta mas-suq agrikolu, il-Kummissjoni edha tassumi illi jkun biżejjed illi naġġustaw il-pagamenti diretti b'inqas asmu 1.4%. U tajb ngħidu illi dan it-tnaqqis japplika biss għal bdiewa li jirċievu aktar minn 2000 euro f'pagamenti diretti fis-sena. Onkol għaliex Bulgarija, Romanija u Kroazja tirtil u livell eh, sejħta ta' pagamenti dan ma applika għal dal-pajjiżi. Skont ir-regolament il-rata ta' ġustament ġi adottata pala kod deċiżjoni tal-Konsell l-Parlament sa' 30 ta' Ġunju. Għaldaqstant daqstant immedjatament wara l-Komissjoni tressa il-mozzjoni tagħha qudiem il-Kumitat tal-Agrikoltura fil-Parlament, iddeċidejna illi napplikaw il-proċedura semplifikata u maġla kif insibu f'regola numru 50. Skont din ir-regola, pala ċermen tal-Komitat Rilevanti, jiena fassalt rapport mingħajr emendi. Wara li ġie adottat ir-rapport fil-Komitat Agri mingħajr emendi, ma kienx hemm emendi li tresqu għal sessjoni plenarja u nittama li għada matul il-votazzjoni kunu nistaw nadottaw l-abbozz tal-Kommissjoni minna remendi. Dekjarazzjoni ċara mill-Konsil illi bil-miktub tikkonferma illi taċċetta l-proposta tal-Kommissjoni minna rimendi. Dan ifisser illi konna konsens fl-ewwel qari fl-iskadenza speċifikata fir-regolament l-aħħar problemi li kellna fis-suq agrikoli fl-Ewropa minħabba l-embargo Russu u minħabba l-proibizzjoni ta' sistema ta' kwota għal ħarib juru kemm huma importanti li konna riservi f'Kasta krizi kriżi bħal dawn u aktar importanti meta wkoll inqisu restrizzjonijiet ta' mekanizmi ta' intervenzi u mekanizmi ta' interventi li ġew introdotti fl-aħħar riforma tal-pakk. Kif ukoll? l-impatt Eh, għawi ta' fatturi esterni pal mobilizzazzjoni tal-kummerċ globali u l-impatt fuq il-bidja Ewropea. Jina mnaħsebx li għandi l-min konvinċi f'din il-Kamra li l-agrikoltura huwa settur sensittiv li jiddependi ħafna fuq il-klima, situazzjoni tal-prezzijiet, spekulazzjoni u avvenimenti internazzjonali meta qis il ta' tas-sena li għaddiet fuq il-budget tal-agrikoltura il-fondi li s-saġajin ġejjin lura l-budget tal-agrikoltura għandhom jibqaw hemmhekk sabiex niġġieldu l-effetti tal-kriżi. Xtaqt ngħid li din ir t tikkonsisti minn fondi li huma dedikati għal politika agrikola. Il-bdiewa qed jitedulhom parti l-pagamenti tagħhom għal din ir-riserva ta' kriżi. Jekk ir-riserva ma tintużax, dawn il-fondi imorru lura għand il-bdiewa. Għal daqstant, bażikament huma l-bdiewa li qed eh, iwaqfu din ir-riserva. Grazzi, rapporter. Naddu sal-Komissarju Hogan. Eh, Grazie ħafna, President l-intervent għasir eh, tiegħi mussejħu wisħin Kif kulħadd jaf, kif binna fir-riforma tal-PAK, il-Kommissjoni trid tipponi kuljum regolament li jistabilixxi rata ta' disciplina finanzjarja e pagamenti diretti. Il-proposta preżenti għal tnaqqis ta' 1.39% huma sabiex niffinanzjaw ir-riservi 2016 ta' 40.6 miljun euro. Nieħu gost il-Parlament Ewropew u l-Kunsill qed jappoġġaw l-proposta u appożita dan naħseb li nilqu adozzjoni qabel 8 Ġunju kif eh, semma moċar anka rapporter. grazie. Ndrade vera. Grazie ħafna. Intervent għasir ħafna, grazie komissarju. Naddu sal kollegi li għet jitkellmu fissem il-gruppi politiċi. Nibdew bl-onorevoli Tantan. Bun, trecem la domna Dăncilă, un minut și 30 de sekunde. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, President. Mela, pala punta tluq, nieħdu l-interessi ta' ċittadini Ewropej kollha li hemm bżonn ħarsuhom fejn ukoll hemm sitwazzjoni ta' kriżi importanti li, li jistaw jiġu minħabba raġunijiet differenti jistgħu joqtu il-distribuzzjoni agrikola fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea din is-sena wkoll ta' tbidu għal metodu ta' ħlasti ehm, għal um, dawn il-bidja u ir-rata il bidja u ir rata ta' aġġustament hija ta' 1.39% u għandha bħala għan il-ħlasijiet ta' iktar minn 2000 euro għal kull bidwi u għalhekk lan huwa li jkun hemm riserva ta' finanzjament ta' 441 eh, miljun euro u jekk inqablu għal iktar minn 200 miljun euro ta' l-sena ta' qabel dan huwa finanzjament jista' jiġi użat f'każijiet ta' kriżi tas-settur tal-bidja. Il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' toħroġ proposta ġdida ta' aġġustament ta' din ir-rata ta' aġġustament Fl-ewwel ta' Diċembru tal-2015 wara valutazzjoni ta' sitwazzjoni f'Novembru il-Parlament Ewropew hemm bżonn jadotta din il-proposta skont l-iskadenz previsti mir-regolament ċifri sal-aħħar ta' Ġunju għax jekk le l-Kummissjoni Ewropea tiddeċidi mbagħad fuq ir-rata ta' ġustament. Bħala rappreżentant ta' ċittadini Ewropej jiena naħseb li hemm bżonn nirrispettaw l-iskadenzi illi ġew allokati lilna. Grazzi. Dziękuję bardzo. Grazie ħafna l-Revali Kozmik. Grazie, President, Kommissarju. Ijet n-intervjeni fi l-CR fuq dan il-regolament dwar l għat ta' ġustament tal-pagamenti diretti għas-sena 2015 illi se jitħalsu fl-2016. Il-grupp tiegħi jappoġġa dis-soluzzjoni u se nivvotaw favura nistabilixxu dirata ta' ġustament u nistabilixxu wkoll riservi f'każ ta' kriżi għal kalendarju 2016 li eh, jammontaw għal 440 eh, miljun euro ifisser illi din ir-riserva tista' tintuża situazzjonijiet diffiċli fis-settur agrikolu. Ovvjament, dan ukoll ser jitwaqqaf mill-pagamenti diretti li eh, jaqbdu ċertu mundu l-pajzi ma se jkunu affettwati. Anka jekk li nistabliċu rata u nistabliċu wkoll ir-riserva jfisser il l-envelops nazjonali l-istat membri individwali jitnaqsu, nistabliċu di rezerva f'din situazzjoni instabli hija ħaġa importanti ħafna. Għatanna l-embargo russu fuq prodotti tal-ikel mill-Unjoni Ewropea na situazzjoni li qed tiddeterjora ħafna swieq agrikoli inklużi dak tal-ħalib. Kif ukoll is-suq Ewropew qed ikun iktar miftuħ għal ikel minn pajjiżi terzi. Dan iżid ir-riskju u l-inċertezza tal-produzzjoni agrikola. Din ir-riserva għal daqstant se tintuża fil-2016 sabiex tgħin il dawk il-bdiewa u s-swieq fejn is-sitwazzjoni hija l-aktar diffiċli. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Muller għal Zarx eh, Misimunovs. Grazzi, President, Komissarju, kollegi. Il-PAK fis snin reċenti evolvit aktar f'direzzjoni ta' suq ħieles. Kien hemm diżakkopjament ta' pagamenti diretti, illi fisser illi kom mm, irsitet saru aktar simili għal imprizi, operaturi fuq skala kbira u dinija sfida kbira l bdiva Hija wkoll riskju għalihom. U hija sfida partikolari għall irtitet żgħar eh, familjari li jridu eh, jiffaċċaw id-diffikultajiet kollha involuti dawn mhux produtturi biss ta' prodotti agrikoli ma huma aktar minn hekk. Bdiewa, speċjalment dawk f'kumpaniji familjari jipproduċu ħafna postiet ta' xogħol u jħarsu l-pajsaġġ fl-Ewropa. Il-netwerk soċjali f'żoni eh, agrikoli jistaw jitkomplew jekk ikonna artizet jaħdmu kif suppost. Jiġu nifmoħi hawnhekk l-ħadima volontarji u attivitajiet anċillari mill-komunitajiet. Eh, ħafna rħula jridu jkomplu b'din l-istruttura jridu jkomplu jaħdmu fuq irċitet eh, illi huma proprjetà ta' familji dawn jikkontribwixxa l-ekonomija tagħna għal daqstant. So mingħajr sigurtà mhux ser jaħdem għal daqstant nemnu li huwa importanti li jkollna fond ta' din ix-xorta u huwa imperattiv li jkollna riserva illi tipprovdi ta' safety net hawnhekk krajna li kien hemm tnaqqis minn eh, pagamenti li jaqbżu l-5.000 euro, dan il-knis fuq bazi annwali. Il-marġin issa se jitnaqqas għal 2000 euro. U dak nxaqsam irtit ta' miljari se għanna namlu ċara li l-om fej sejri, l-flus taħħom jek sejri ħalsu. Fuq iċet jintef u l-flus islament distruzzjoni prezenti fid-dawl tal-embargo russu, eh, tajdina ħafna affarijiet turi deċizjoni politiċi jistew kollha impatt fuq is-suq jistaw eh, joħol oppressjoni u distorzjoni fis-suq eh, tista' ssir ħaġa ta' kuljum għal daqstant hawnhekk kien nitkellmu fuq flus qed jiġu mħalsa mill-bdiewa u m'għandhomx iħallsu ma biss imma għandew jiġu wkoll mill-baġġett tagħna. Grazzi l-Onorevoli Dantan. Jekk jogħġbu. Je vous prie de m'excuser, mais nous... Ġidispeċini ħafna imma kellna problema l-epot ta' Strasburg għax ma kienx hemm karozzi. Eh, Sur Komissarju, Sur President, Sinjuri, aħna b'dan ir-rapport għanna restrizzjonijiet baċetarji eh, imma qegħdin ukoll fil-ġestjoni baċetarja u għalek permezz dan ir-rapport kif għal kelima ta' qabli hemm bżonn nitkellmu fuq il-problema tal-embargo Russu u l-konsekwenzi li jista' jkun hemm fuq dan il-mekkaniżmu medda twila ta' żmien. Diġà kellna l-opportunità li ngħidu kif naħsbuha fil kumitat Agri, normali l-ħaġa illi kriżi li għandu riġni diplomatiċi fejn ibdiewa huma vittmi permezz ta' swieq is-sena kollha jkunu wkoll is-sena ta' wara meta toħroġ lajnuna inti għalxejn eh, mhux responsabilità tiegħek sur kummissarju dispeċini, però int offol tal-problema Em solidarjetà minn banda waħda tal-kulleġġ imma tal-operat kollu tal-istituzzjonijiet Ewropej dak qed jistennew illi bdewa tagħna u għalhekk sur komissarju inti għal minu tista' twassal il-messaġġ. Grazzi ħafna. Grazzi. l-onorevoli Senra għal minuta u nofs. Dimmox la necessità. Grazie ħafna, Sur President. Aħna u koll. Mżon nistabilixxu kriterji ċari sabiex nkunu nafu xi rappreżenta kriżi. Il-CAP pak preżenti edha twassal għal kriżijiet kontinwi fis-settur tal-produzzjoni f'diversi stati membri tal-Unjoni Ewropea. Is-settur tal-ħalib, għaddej minn krizi eh, dejjema, produtturi. Hemm problema bl-interpretazzjoni bil-Franċiż apparentement jgħid il-President. It's okay, so please continue. Sorry. Jekk jogħġbok tista' tkompli onorevoli. Nibda mill-bidu? Jon kompli. Sí. Sí. Compartimos la necesidad. Iva, aħna naqblu, Sur President, li għanna bżon eh, eh, font kasta ta' krizi, ma nemnu kol jem bżon nistabilixxu kriterji ċari sabiex nidefinixxu b'moċar krizi xini. Il-pak preżentament edha twassal għal kriżijiet dejjema f'diversi setturi ta' produzzjoni palissa f'diversi stati membri tal-Unjoni Ewropea u dan jinkludi r-reġun tal-Galizja me fejn ġejja jien, produtturi tal-ħalib laħqu l-iktar livelli baxxi fl-istorja. U l-pressa eh, produzzjoni eh, naqas kumpanija għandhom riservi ta' ħalib li mestaw xieħilsu minnhom, għal daqsant kummissarju nemnu illi intom t-taġiċu issa t-provdu assistenza finanzjarja immediatament u tibdew proċess għal politika pubblika fis-sidor tal-ħarib sabiex dan ma repetix ruħu. Nemnu illi jekk kriżijiet eh, seħħu minħabba żbalji mill-Unjoni Ewropea bħal situazzjoni tal-Vito Russu, il-finanzjament diġa minn fondi oħrajn u mhux jittieħdu flus minn dan il-fond il-ni għandu jibqa' biss għal eh, bdiba u dawk li jgħixu f'żoni rurali. Grazzi. Leonard Ferran għal minuta. Grazzi, Sur President. President, kollegi, l-għanet grazzi l-numru ta' persuni mill-reġun ta' Bergendi li eh, u ma' minn zoni rurali, diversi bliet, għet jassistu l dibattitu kollegi kommissarju. L-Unjoni Ewropea għaddeja politika ta' soċidja unek fil-qasam tal-agrikoltura implementajna sanzjonijiet kontra Russja, kif intqal, U qed nitkellmu fuq kontinent li qed jopera fuq konsiderazzjoni politiċi u xejn iktar. U l u huma vittmi doppjament huma vittmi ta' dal-embargo kontra Russja illi wasal għal tefta biljun euro għal Franza biss. L-Unjoni Ewropea bażikament kienet qiegħda tuża il-fondi sabiex tħallas għal dawn ir-riservi fil-wet li fil-fatt fil fil fatt għanna nieħdu eh, dawn il-flus mill-budget ma nix nimponu sanzjonijiet illi ikollhom impatt tant negattiv fuq il-bdiewa mbagħad ngħidulhom l ħalsu tal izbaltana Grazzi l-Onorevoli Hernandez Garcia. Grazzi President. Xtaqt l-ewwel net nifraħ li sur eh, Sikierski għax-xogħol eċċellenti tiegħu bħala rapporter. Xtaqt ukoll nifraħ lill kummissarju fissem Eh, nakolla il proposta li zom il-riserva ta' kriżi maħlu fl-aħħar riforma tal-pak. Il-mira ta' dan l-istrument i li konna fond sabiex nġildu kriżijiet fis-suq eh, eh, din ir-riserva ta' hija sorsi tajnuna l produttur Ewropew u fizmin meta l-pagamenti dirett prodotti qed ikopru problemi tas-suq fejn mhux se jkun jistgħu jibbenefikaw tal-bdiba minn marġini budġetarji. Għandna riservi li ma ntużawx fil li iridu nevitaw li dan li zbali repetiruħu u li fondi jintużaw għal kriżijiet ikkawżati minn fatturi differenti. Kenna l-embargo kontra r-Russja fis sabota wissu, u l-Komissjoni immediatament bittuża riserva eh, wara din id-data l-maġġoranza kienet kontra u l- bdiewa spiċaw vittmi ta' deċiżjoni politika illi ma kellhom xansmu magħha. U din hija ħaġa li seta' tiġi finanzjata b'mod differenti. L-embargo qed sejru kħu konna nafu li rizerva musa tintuża jekk l-embargo russu iġestis li l-missa jf rizerva nasa li għanda tibqa ma tintmess jekk konna bżon risposta eh, malajra l-kull eventualment toħroġ mill-mod kif l-agrikoltura agrikoli U eh, s sweq agrikoli bizzan ridur namlu dan ikun użu ktar effettiv ta' fondi disponibili. Domnu Brannan, pentru un minut. L-Onorevoli Brannan, grazie President. L-eżerċizzju annwali li stabilixxu riserva f'każ ta' kriżi fis-settur agrikolo jgħin sabiex il-tħul tal-bdiewa jiġi mħares f'każ ta' diżastri naturali volatilità ta' prezzijiet. Ir-riservi għal każ ta' kriżi għandu kun element ta' safety net li ħares elementi illi bdiewa ma stawx anticipaw. Riservi f'każ ta' kriżi ġo finanzjati f'envelop dedikata għal pagamenti diretti f'sena speċifika, dispożizzjoni ġusta li tkun konsiderazzjoni li l-budget Ewropew ġa e, li huwa mġebbed fi żmien diffiċli m'għandux jakkomoda spiża addizzjonali f'każ ta' emerġenza fis-settur il-ħidma tal riserva hija opportunità sabiex naraw kif namlu ġestjoni ta' kriżi fil-dan il-pak li għandha tipprovdi soluzzjoni iktar effettivi għalġajjini flok nifokaw fuq eh, appoċ finanzjarju għanna jkonna risposti għal effetti ħżina ta' disastroni naturali, mart u embargoes il-budget huwa kbir biżejjed sabiex inwieġbu għal tas settur hija kwistjoni li nolkaw dawn ir-riżorsi b'attenzjoni eh, mod eh, attent ħafna mod prudenti kemm jista' jkun. Grazzi. Wojciechowski pentru un minut xi L-onorevoli eh, Wojciechowski għal minuta. Grazie President. Għanna valur Ewropew importanti ħafna ġifiri s solidarjetà li kulħadd iġbet l-istess ħabel u fissem dal-prinċipju nimponu sanzjonijiet fuq ir-Russja fil-kummerċ ma' Russja għaliex dan jitlab, din titlab is-sigurta Ewropea sabiex niżguraw il-paċi fl-Ewropa. Però minnaħa l-oħra, il-prinċipju ta' solidarità ma ħadimx għaliex kienu l-bdiewa li kellhom iħallsu l-prezz fil-Finlandja, fil-Pajzi Baltiċi u anka fil-Polonja. Bdewa ma jistawx bija u t-tuffiq il-ħalib tagħhom fil-Polonja rajna suġedja siħra, sieħa, eh, tunnellati u tunnellati ta' tuffiq li kien jinbih li Russja ġin blukkat anka prodotti minn pajjiżi pal Franza u l-Ġermanja u soffrew minn telf konsiderevoli. Qed nitkellmu fuq eh, biljuni ta' euro f'telf, però lajnuna li serċivu l-bdiewa jataf 300 eh, ta' miljoni u mhux dejjem jiġu distribuiti kif suppost dawn il-fondi. Hija ħaġa tajba li għandna dal-fond. Oriġinarjament dan ma ntużax għal din il-mira rridu nistaqsu għalfejn kena dal-fond jekk ma ntużax f'kuntest tal-embargo Russu. Jiena naħseb illi għandna nużaw dal-fond b'aktar attenzjoni fil-ġejjini. Jakovčić, do minute, varok. Il-Surja Kofċiċ issal żewġ minuti. Grazie ħafna, President, Komissarju, Rapporter L-għonet nix inkun ċar mill-bidunet jina napoġġa it-twaqif ta' dan il-fond ta' krizi għax jina konvint illi huwa neċessarju li ikonna dan it-tip ta' fond tal-bdiewa tagħna lum u dan mhux marbut biss ma' sitwazzjoni li għandna marbuta ma' Russja li għandu għandha tikkoraġġina li jkollna dan il-fond ta' kriżi manka il sitwazzjoni globali u l-ħtieġa li aħna nħarsu l-bdiewa tagħna. Din hija xi ħaġa illi ġanna inkunu favor favur il-fond ta' il-bdiewa tagħna għandhom sfidi kbar qudiemhom. Eżis, kollegi, rapporter, kummissarju, jina nħos li din il-proposta hija waħda tajba, għax it-twaqif ta' dan it-tip ta' fond ħajati aktar sigurta li l-bdiewa tagħna u ju aħna kuna dinuru il solidarjetà fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa neċessarja u għalhekk edem l-Unjoni Ewropea meta nitkellmu dwar il-Kroazja, il-pajjiż illi musa jkun fil-fat eh, qed jipparteċipa għalissa għaj jipparteċipa fl-2022. Jiena ma nixtiex illi insibu ruħna f'sitwazzjoni, sitwazzjoni ta' detriment għal bdiewa tagħna bħalma ġralhom il-bdiewa tal-Bulgarija u l-Rumanija illi ħajibdew jipparteċipaw il-sena d-dieħla mentri l-Kroazja ħatkun qed tipparteċipa fl-2022 dawn il-bdiewa huma eligibbli wkoll għal fondi minn dan il-fond ta' kriżi għax huma wkoll qegħdin isofru mill-sanzjonijiet tar russija u l-embargo Russu per eżempju uh, anka fir rigward tal-esportazzjoni tal-mandolina lejn ir-Russja u għalhekk jiena nixtieq li intom tirriflettu biex il-bdiewa kollha ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dan il-fond. Grazzi ħafna l-onorevoli mink għal minuta. Jiena napoġġa din l-ideja ta' riserva biex nejnu l btiwa ma naħseb li xi ħaġa ta' ħasra l-Unjoni Ewropea saret jisa l-pulizija tad-dinja u eh, qed jibatu l-kontijiet lill bdiewa l-affarijiet mhumiex qegħdin jaħdmu huwa tajjeb li wieħed jgħid illi għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa ma ma noqogħdux ngħidu li nistgħu nagħmlu dak li jkun bla doġġ qegħdin ibatu u jsofru danni ta' miljuni il-bdiewa tagħna. Il-fondi u r-riserva għandha tkun veru abbinata ma' kriżi. Aħna għanna riserva u koll fl-Irlanda li għad għawdu minna biss il-bdiwa il-kbar, mux il-bdiwa zara, ġdan il-fond tal-emerġenza u koll musta jkun e, għed ikun immirat għal dawn il-bdiwa zar. Daniel Buda, komissarju, rapporter, kollegi. Il-mekanizmu tal-ħlas dirett huwa importanti ħafna biex ikona sistema agrikola efficienti. u nilqa l-proposta tal-Kummissjoni u nixtieq eh, nirringrazzja lill-Kummissarju Hogan għax din ħata sikura li kunem hemm kondizzjonijiet aħjar setturi ta' settur tal-agrikoltura. Il-rata ta' ġustament għal ħlasijiet diretti għal 2015 eh, għandha tiġi applikata minna ma wieħed għandu joqgħod iqis meta għandu jidħol fis-seħ il-ħlas minħabba li l-affarijiet qed isiru wara il-perjodu ta' pagamenti tal-istati membri. Jiena nixtieq niġbdilkom l-attenzjoni għal fatt li il Hemm differenzi fil-ħlasijiet diretti fl-istati membri li joħolqu bilanċi eh, kbar 150 euro taħlas lil bidwi mandux mux l-istess bħal 500 euro lil xi bidwi ieħor u għanna naraw dawn id-differenzi eh, li jeżistu fil-reġjuni, il-differenzi fil-fat jistaw ivarjaw minn reġjuna għal ieħor. Il-Komissjoni tittassikura illi hemm bilanċ f'kollox biex ikun hemm tassew prodotti ta' kwalità diċenti lil konsumaturi u il-suq eh, tagħna ma jistax jessor bil kapaċitajiet eh, ta' produzzjoni kollha għalhekk iridu naraw nisibu soluzjonijiet soluzzjonijiet għal eh, situazzjoni ta' kriżi li għandna l-Onorevoli um, Deno. Sur President, eżis kollegi, bil kwistjoni ta' din ir-rata ta' u 1.3.2016 hija raġonevoli għal dawk l-elementi li għanna fidejna, imma l-sfida miex id-definizzjoni tal-rata imma l-kwistjoni baċitarja tal-marġna dak li huma l-krediti jiena diġà npassizzajt dan l-aspett fir-rapport jina għamilt fisem il-Kumitat Agri fuq l-2016 u hemm bżonn jekk ikun hemm kriżi l-ewwel para priorita li konna dawn il-marġni ta' fondi disponibbli taħt heading 2 għal dak għal għall-impen waċitaru l-2016 bħalma ġajnt għal darba darbtejn il-krizi fil-settur tal-bidja jista u koll eh, tkompli jizdit imħabba l-embargo tal-Russja. Ovvjament, iftim ta' Minsk nżommu f'moħnu imma għanna bżon illi ntaffu l-affarijiet għal dawn il-bdewa li ġew u ta' darbtejn maħabba Russja għal dak li ħaxix u l-frott fuq territorju tagħna u ma żomma dejjem moħta ukoll il-ħalib minħabba l-kwoti li jistgħu wkoll jipperikolaw ħafna rtizet żgħar fi Franza kif ukoll f'pajjiżi Ewropej l-oħra. Grazie ħafna l-Onorevoli Ashworth tal-minuta. Uh, Mr. President, Sur President, eh, jina nifem l-intenzjoni ta' din riserva ta' krizi, riserva ta' solidarieta. Dan il-grupp però ma ġi ma appoġġax mill-bidunet, maħna ħassejna eh, illi għandu jkun hemm mod aktar ekwitabli ta' kif wieħed jiffinanzja dan din ir-riserva. Jina eh, m'għandix problema li nniżlu il-livell minimu ma imħasseb dwar l-impatt illi dan ħajkollu fil-produtturi f'pajjiżi pajjiż illi minħabba l-istruttura tal-bidja tagħha m'għandix taqsek e, e, bdiewa kbar bħalma għandhom pajizi oħra ġifiri produtturi individuali li tiġi għandhom il-problemi ħajġorru aktar spejjeż u piżijiet minn il-bdiewa l-kbar. Din hija kontribuzzjoni l-istorikament eh, il-gvern baqa' lura milli jaċċessa Grazzi, ħafna l-Onorevoli Ali. Minuta. Grazzi. L-implementazzjoni ta' rekwiziti li hemm eh, f'dan eh, il-fond u l-istabiliment ta' regoli f'dawn l-iskemi ta' appoġġ huma importanti ħafna meta wieħed ikun qed ifassal il-baġit tal-Unjoni tal-2016. Anka biex inkun nistgħu nappoġġjaw il-bdiewa fil-każ ta' kriżi meta tkun affettwata il-produzzjoni u anka biex dan jiddaħħal fil-baġit nisperaw li l-kalkoli li jisiru jisiru tajjeb u l-prezunzjoni hija li ha, dan ħajkun marbut mal-lasijiet diretti il-rata il ta' aġġustament eh, f'dan il-kas qed fisser anqas asflu sima ħajkun pastajje pa' simplifikazzjoni għal bdiwa anka iż-żar. Fir rigward tal-implementazzjoni tal- tal-budget huwa importanti ħafna li nżommu f'moħħna anka il-kalendarju tal-2015. Sinjura Torres Martinez, grazie ħafna illi l iż-żar ta' nofsinhar tal-Ewropa qed jgħixu perjodu ta' kriżi permanenti daw l-aħħar snin. Palma nistgħu ngħidu wkoll pereżempju tal-Asturjas f'pajjiżi anke pereżempju eh, il-ħalib għal tliet ċentesmi miżeri u għalhekk naf li għandha fond ta' kriżi ma jekk ġobkom ma ntuhomx darna. Mhux biżejjed dawn il-mezzi ma jistgħux jgħixu dejjem bid-dejn mux ma jridx bidwi dejjem jittallab, jixtieq dejjem għalmenu jiex ftit mħabba l-prodott li tibih u għandu bżon ta' benessri u għalek hemm bżonn illi natu dal-kumpens lin-nies żmien ta' kriżi hemm bżonn ikun hemm rieda politika biex nibnu modell produttiv li jaqsam il-ċit għal kulħadd illi fil-qofol ikonna daw in-nies qed jaħdmu l-art mhux dejjem nagħtu l-ċit il-korporazzjonijiet il-kbar u għalhekk għandna bżonn tassew illi ma jkunux huma responsabbli għal deċiżjoni zina li ħadna naħna, għax ovvjament hawnhekk il-qalba trid tkun iċ-ċittadinanza. Grazzi. Do minute. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Nixtieq l-għonet ngħid li jiena naqbel mal-proposta tar-rapporter minħabba li l-embargo tar Russja kellha impatt fuq il-bidja u l-esportazzjoni Ewropea u għatanda impatt. L-esportazzjoni tal-Olanda lejn ir-Russja fil-fatt sofrow ħafna xi 30% eh, kien it-tnaqqis fil-fatt għalhekk eh, l-appoġġ minnaħat tal-Unjoni kienet importanti ħafna għal eh, familji li huma bdiewa manka għal setturi oħra għax daw qed isbu diffiċli biex jibqgħu joperaw u um, setturi tal-ħalib u tal-ħaxix u oħrajn ġew affettwati il-krizi fil-fat qed eh, tati tali impatt fil eh, mal-bdiwa kollha, speċjalment mal-bdiwa żgħar, għalhekk jiena nixtieqek tassikura li l-fondi li hemm fir-riserva ta' kriżi jintużaw kollha u naraw li jekk ikun għadbaqa il flus dan jerġ dan jidħol ukoll fil bdiwa il periodu ta' zmin għandu ikun riservat għal ħlasijiet tal-kriżi. U eh, bej ġunju u għawissu għandu jkun hemm il-pakketti disponibbli ħalli nkun nistgħu ngħinu li dawk qed isofru minħabba l-kriżi. Il-produtturi ta' tadam, per eżempju, u koll edin ibatu ħafna minħabba li mux qed isibu swi għall-esportazzjoni. Jirti konna regoli ġusti fil kultura u anka fi settur ta' agrikolu mhux dejjem qed jaħdem għal benefiċċju tal-operaturi iż-żar u din hija xi nażommu f'moħħna biex dawn ikunu jistgħu jibqgħu joperaw il-kelim li jmiss. Grazzi ħafna President saru kollegi dan l-istrument huwa meħtieġ biex inkunu nistaw tassow in qasmu il-flus għal beneficju tal-bdiewa rridu nżommu f'moħħna, però illi dan il-flus irrid jiridu jintużaw b'mod tajjeb u u meta jkun hemm tassew il-ħtieġa għalihom wieħed ma jistax eh, jipprevedi meta sar xi kriżi palma ġara fil-kas tal-embargo Russu u jiena għandi fiduċja fil-Kummissarju Hogan u jiena ċert li ħajjara li jkun hemm kondizzjonijiet ċari biex meta jkun jista' jaċċessa dawn il-fondi. Eja, ma ninsawx li wara kollox huma flus tal-kontribwenti u għalhekk palma qalu kollegi, eja naraw illi bana ma ninsawx illi huwa impossibbli illi eh, il bdiwa jikompetu bejnietom minħabba differenzi li jeżistu fil-ħasijiet li jingħataw lil bdiwa differenti. L-Onorevoli Dormen, Sinjuri, Aħna nafu li l-agrikoltura ġiet affettwata kull imkien u għalhekk iridu nużaw il-forza tagħna biex napoġġaw is-settur tal-agrikoltura l-2016 ukoll eh, probabbilment se tkun sena diffiċli għall-agrikoltura minħabba l-embargo Russu eh, lek dan ħajwassar għal terf ta' impjieg u għandna nirriflettu fuq dan u għandna nejnu lil-bedja il- bdiewa qegħdin iħallsu prezz għoli ħafna għal kriżi u memx ċertezza dwar kemm ħajdum dan l-embargo hemm Eh, din il-tilwima politika bej Russja u l-Unjoni Ewropea li għalija tiħalsu il-bdiewa u għalek għalhekk għandna ngħinu l bdiwa biex dawn isibu swi oħra. Eh, Russja kien su importanti ħafna l-prodotti tal-Unjoni, l-esportazzjoni tal-laħam tal-majjal, per eżempju, huwa importanti ħafna Danimarka u għanna nsibu swi oħra għal eh, dawn il-prodotti. Grazie ħafna. President Komissarju. ħadd mu qed jgħid li m'għandniex bżonn din ir-riserva ta' kriżi, imma il-CIP, il-PAK huwa il-kawza tal-problema, il-riforma eh, ta' dan l-axħar zidet eh, il-differenzi u il-disparità illi eh, il-fondi tal-PAK jitqasmu, il-liberalizzazzjoni hija xi ħaġa li qed tiġi applikata bla doċ u li minħabba fija qed il bidja il briwa iż żara il żara ħafna drabi l-prezzijiet ifissru kol konċentrazzjoni tal-produzzjoni u dan kollu jaffetwa l-bdiwa iżar anka l-kompetittività. Għaw eh, eh, min qed jieħu eh, doppju kull ettaru li jieħdu oħrajn fil-Portugal l-bdiwa żaru medji bil-kem qed jirnexilom joperaw, bil-kem qed jirnexilom jgħixu. U Għalek 500 euro illi eh, wieħed ħajjieħu f'pagament ta' darba żgur mhux se jgħinhom biex jelbu il-problemi marbuta mal-kriżi. Il-missisa l-Onorevoli Ribiero il-fond ta' riserva għandu jkun qiegħed meta jkun hemm kriżi tas-suq li ddum. Jiena naqbel ma' reazzjoni tal-Kummissjoni il-rata ta' anqas minn 2000 euro Għaw minn itkellem dwar jekk jibqa' flus eh, mir-riserva dawn għandhom jiġu investiti mill-ġdid u tintuża biex ma jkunx hemm taqis fil-ħlasijiet diretti fis-sena ta' wara din il-miżura ta' eh, situazzjoni straordinarja eh, għandha bżonn miżuri straordinarji il-kriżi qiegħda mm, taffettwa lil bdiewa u l-inkam tagħhom u hemm dan il din il-kriżi eh, serja anka eh, problema mal-kwoti eh, tal-ħalib u ċertu eh, reġuni raw naqis kbir fitħul tagħhom anka l-embargo russu wassal għal problemi kbar għal kemm id-deċiżjonijiet kienu politiċi u ekonomiċi xorta batow il-bdiewa rridu għalhekk naraw li ntaffu dawn il-problemi dan dawn il-flus u strumenti oħra għandhom jinataw biex e, nintervjenu fis-suq illi li għandhom dawn il din il-kriżi serja. L-Onorevoli Franzulika. Grazie ħafna, President. Ladies and gentlemen, Komissarju, sinjuri, nishtiq eh, nejt li jiena ħan vota favur għallin irrata ta' ġustament għalla si diretti għall-2015. Dan ħaj jiprovdi riserva li ti permetti appoċ addizjonali għal settur agrikoli agrikolu fil-kas jkun hemm kriżijiet u manġuri li jaffetwaw il-produzzjoni agrikola jew id-distribuzzjoni agrikola billi kull sena ikunem hemm fil-pagament per permezz mekkaniżmu ta' disċiplina. Nispera li r-riserva ma iġi bżonna, ma jekk ikun hemm avvenimenti li rikredu għadan ħajkun mezz tajjeb għal settur tal-bidja illi jibbenifika li l-kulħadd jiena nappoġġa wkoll kol ċar illi il-kondizzjonijiet il kondizjonijiet il li jiġu e, e, imponuti għandhom ikunu ċari. Jina nirringrazzja rapporter u shadow rapporters, Grazie ħafna l-Onorevoli Dolti issa. Grazie ħafna President, jiena ma e, xtaqt li jkunem din ir-riserva ta' kriżi f'dan il-riforma tal- tal-PEC, il-Kummissjoni għanda għanda x'tista tagħmel e, aktar flus mhux dejjem huwa risposta tajba. E, e, PEC aktar flessibbli li jippermetti li l-bdiewa jkunu aktar kompetittivi sa jgħinhom biex jifaċċaw kriżijiet fil ġejjini miżuri li jem tal qasim mu eh, mumiex edin ġusti għaw anka pajizi li mux se jikkontribwixxu jekk ħajkona din ir-riserva ta' krizi eh, jina ma naqbilx maħħa, kullħat għandu jgawdi minna, dan jisu xie flus li għedin inħatfu minn stat membru wieħed u jitqasmu l stat membri, stati membri oħra. Għallin qas fil-Renju Unit ek ħajħarsu leja il-bdiewa tagħna minħabba li huma probabilment mhux se jibbenefikaw minn din ir-riserva ta' kriżi. L-Onorevoli Kostingersa. Grazie Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena qed nara il-pożizzjoni minn perspettiva differenti minn tal-Onorevoli Doltin. Il-kriżi ma saritx minħabba il-bdiewa għalhekk aħna għandna obbligu li nassistu il bdiwa li qegħdin jisofru u l-embargo russu fil-fatt jurina kemm huwa importanti settur tal-bidja, il-suq tal-ħaxix u tal frot fl-Ewropa E, e, dan din ir-riserva kienet importanti ħafna għalih u fl-Awstrija fil-fatt ingħataw sussidi biex jesportaw lej pajizi terzi u għamil differenza anka fil-swieq u għen l-bdiwa biex ibijaw il-prodotti tagħhom. Għalek dinja dan huwa għodda importanti u għalek eh, nisħaq li għanna nżommuwa, għanna inħarsu aktar mill-qrib lej kif nistaw intejbu l-komunikazzjoni tagħna fil-rigward ta' eh, provizjoniet pal dawn nistaw anka intejbu l-affarijiet. Għandu ikonna u sistema ta' governanza tajba u mannix nimponu aktar burokrazija fuq fu il-bdiewa jekk ikun rridu japplikaw għal din ir-riserva ta' kriżi u rridu nevalwaw anka l-proċess ta' applikazzjoni irridu in tejbu l-affarijiet u naraw li konna approċ aħjar aktar integrat eh, u naqbel mal-kollegi illi importanti li nkopru settur tal-ħalib minħabba li il-kwoti issa iskadow u wieħed jista' jifhem li hemm sfidi kbar għal bdiewa f'dan il-qasam. Anka fir-rigward ta' super levi din ħa tfisser li l-bdiewa ħajtilfu ħafna mill-finanzi u għalhekk nappella lill kummissjoni biex tagħmel mill-aħjar li tista' biex tassikura li l-miżuri li jitpoġġew jitpoġġew hemm biex isaħħu l-kompetittività tal-bdiewa speċjalment dawk żaru medji l-Onorevoli De Castro, Komissarju, il-regolament u għadwar l-approvazzjoni tal-budget. Kalkolu matematiku li għanda tejn għal din ir-riserva illi ħatwassal u kolla tnaqqix fil-pagamenti diretti fl-2015. Aħna ħanifutaw favur ir-rapport tiġa fil-fatta eh, approvajnieħ fil-Kumitat tal-Agrikoltura Pero dan din eh, diskussjoni eh, ġana nisħu fuq eh, il-mekkanizmu ta' disciplina budgetarja jiġi maħsub anka u maħdum fuq il-budget tal-2014-15 ma kienux kapaċi jirrispondu għal krizi. Il-krizi ħafna ġabi għedin jizdedu u bħal ma nafu kif ġara minħabba il- kriżi tal-embargo tar-Russja. Lek hemm ħafna Eh, differenzi fil-prezzijiet u din il-kriżi qed isofru minħabba fiha il-bdiewa. Għalhekk fuq meta ta' żmien twin iridu nerġgħu naħsbu dwar um, il-strumenti tal-ġestjoni tal-kriżi li jkunu aktar b'saħħithom li jistgħu jirrepreżentaw eh, u jkunu ta' għajnuna għall bdiewa biex hawn ikun jistgħu jikkompetu mingħajr biża fis-suq globali. Fl-aħħar leġislatura, Komissarju, il-Parlament qal illi il-disciplina finanzjarja għandha tiġi eh, applikata biss għal eh, bdiwa biex tejn il bdiwa il-żar, il-threshold ġiet ġiet eh, fissata fuq 2000 euro. Għanna jkonna threshold iktar ġusta illi Eh, bija ma nwaslux għal impatt negattiv fuq il-bdiewa, speċjalment il-bdiewa zar. L-Onorevoli Marjas. Signuri, fi żmien meta għandna daqshekk dejn kbir fil-Greċja, L-ideja illi ikonna riserva biex nitrattaw krizi finanzjari hija waħda diffiċli ħafna għal bdiewa fil-Greċja. Il-bdiewa tilfu miljuni e, e, ta' euro minħabba l-embargo russu. U e, e dawk li għedin fis settur tal-bidja sofrow aktar minn minn uh, oħrajn uh, fid-dawl tal-kriżi li hemm fil-Greċja għalhekk irridu eh, nqisu dan u rridu nassikuraw illi ma nkomplux nżidu t-taxxi għal daw il-bdiewa Grieg li ħajkomplu joħolqulhom danni u waslu għal tnaqqis fl-inkam tagħhom. Għal żewġ minuti l kallem li miss. Ippjanar tajjeb tal-budget huwa l-aktar ħaġa diffiċli għal kull organizzazzjoni u l-ippjanar tal-budget tirrifletti fuq il-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini Ewropej. L-ippjanar tal-budget agrikolu għal-2016 fiħdan l-MFF huwa wieħed mill-aktar mekanizmi komplessi fl-Unjoni Ewropea e, e, e, huwa bażat ukoll fuq il-pak u hemm bżonn ta' pjanar anka għal riservi għal Eh, eh, kriżi l-ammonti għal rizerva li jridu jiġu inklużi fl-abbozz tal-budget tal komissjoni l-2016 huwa 441.6 miljon illi tnaqis ta' 1.39 li hemm imwaqfa f'dan ir-regolament mhux se japplika fir-Rumanija, fil-Grozja u fil-Bulgarija. L-agrikoltura Ewropea waslet għal ħafna telf minħabba deċiżjonijiet politiċi bħal dik tal-embargo russu u il-problema ma nħolqoċ mill-bdiewa għalhekk it-telf mandom mandux jittieħed mill-budget għal bidja ma mill riservi oħra. ir rizervi il riserva li qed nitkellmu dwar sanda eh, tiġi immirata lejn il-kriżi kif qegħdin ngħidu U għalhekk kien nsejjaħ li l-Kummissjoni biex tara li ikunem hemm kumpens għal produtturi tal-ħalib tal-mandolinu tat toffiħ li jintlaqtu minħabba l-embargo. Grazie ħafna, President. Is-sur Zanni. Bħal membri tal-grupp tiegħi jina naqbel illi il-kriżi fil-agrikoltura hija kriżi fejn il-fond ir-riserva tiġi eh, użata biex indirizza l-affarijiet. Issa jiena nixtieq nagħtilha attenzjoni tiegħek għal punt partikolari. Fl-Ungerija hemm sinjali kontradittorji meta qabla mal-prassa dawk li huma il-ħlasijiet diretti u l-użu ta' fondi differenti ximdaqqiet etiġu sfruttati minn gruppi ta' oligarki jew nies li huma imprenditori illi jgħinu lil xulxin ħanajdu hekk minn taħt. U għalhekk wieħed jista' jissuspetta każijiet ta' korruzzjoni ċentement ġo arrestati żewġ persuni. U nistgħu ngħidu li fl-Ungerija l-art u l-bidja hija xi ħaġa fejn min għandu ħafna art, ħafna flus, joħroġ rebbieħ u għandu kollha appoġġ tal-gvern. U għalhekk jiena nilqa il-politika tal-Komissjoni tagħmel affarijiet apertament. Sur Caputo, grazzi ħafna il-kriżi tinteressa il-bidja distribuzzjoni tal-prodotti agrikoli huwa importanti ħafna li jkun hemm riserva u għadmir politiku li jkollna dan l-istrument fidejna biex nagħmlu tajjeb pa' situazzjoni ta' emerġenza illi sfatatament illum imma mhux l-eċezzjoni imma ir-regola mħabba per esempio l-embargo russu u għalek hemm fatturi u kol li ma jtistawx nantiċipom per esempio klisi u eh, il-klima u l-krizi internazzjonali u għalhekk il-fatt li dan il-proġett kull imdaħħal mill-budget ta' 441.6 miljun euro. U għalhekk jekk l-ammont ma jġiex użat, u għalhekk hemm bżonn imur lura lil bdiewa bħala ħlas diretti mhijiex soluzzjoni għal settur kollu kemmu, għax id-dinja tal-agrikoltura tħallas tħallas istess il-krizi, ma kif qal il-Komissarju Hogan jena prezza ħafna inizjattiva żgur se jipprova jsib u se jnixxilu jisib soluzzjoni. Grazzi ħafna is-Sur Agnew għal 3 minuti. Grazzi ħafna, President. Punt moħna li huwa ċar illi hemm nuqqas ta' ċarezza fuq ir-regoli tal-ħlasijiet ta' dan il-fondi. Ħa nagħmel suġġeriment permettili u s-sur Hogan ta' ħares lejja. Ħajna eh, nirgrazzja ħafna u eh, l żied eh, il irsid set ta' Renjuni għandhom nuqqas ta' 15% għaliex għax mus suppost li aħna għanna parti minn din l-Unjoni għalhekk forsi din jgħat ta' għallax il-fond dek suppost jiġi użat imma għad tal komissjoni istituzzjoni illi issa saret issa għalla u eh, tista' tiġi inklusa fi definizzjoni u għalhekk dan il-fond jista' jiġi użat bħala dak illi qabel konna ngħidu l green power u għalhekk nagħmlu tajjeb għal dan it-tnaqqis għall-ħassi diretti fil-bdiewa u jagħti xi ftit kumpens għall-opportunitajiet tal-esportazzjoni li huma mitlufin u l kompetitività mħab importazzjoni eh, eh, rħisa ħafna u għalhekk inti tipprova li tikkonvinċina nsiru parti tal-Euro, imma li ikom minna hekk il-kontribenti tal-Renju Unit żgur kienu se jgħixu fil-faqar u mos kienu se jiffinanzjaw l-qas il-pak. U għalhekk komdu li sati membri illi jinsaw il-Renju Unit huwa kontributur kbir l-pak u għalek il-kontribenti tagħna almenu jiddu kunu jafu illi l-għajnuna li qed jagħtu qed tajn mhux biss eh, Eh, barra mill-pajis ma u kol domestikament. Imma jina għandi bżon immur komitat agri issa, imma jina xtaqt nkun naf dak li għandek xtaqt sur kummissarju. Grazzi. Ehm. Grazzi ħafna. Issa se nibdew il-proċedura ta' catch ZI u għanna erba kollegi li saqsow biex jitkellmu u naddi se naddi l-kelma lilhom l-ewwel nek l-sur Crozes għal minuta. Αγαπητοί συνάδελφοι, Grazie, Hafna, Presidente, sis kollegi. Pemetuli. Hemm ma nqodux nħaltu l-affarijiet u nħaltu ir-raġunijiet tal-kriżi mhux biss l-embargo tar-Russja qabel kellna l-Unjoni Ewropea. U din trid terfa' responsabilta. Bla dubju ta' xejn, Din l-idea hija waħda tajba għandna bżonn li konna fond biex inkunu nistgħu nittrattaw diżastri bħal dawn. Imma mod partikolari fil-Greċa hemm bżonn nefasizza l-fatt illi apparti il-kriżi eh, kawża ma kienitx il-poplu Grek jew il-bdiewa Grigi xejn affattu. Imma il-politiċi huma dawk li kellhom tort u l-politiki li huma applikaw għas skapitu tas settur agrikolu fil-Greċja b'danni enormi u għalhekk aħna m'għandniex iktar l-industrija agrikola e, rridu biss li Greċja ssir lokanda kbira, mhux industrija ta' li tiġġedded. Is-Sur Soltes, grazzi ħafna, President. Onorevoli kollegi, grazzi ħafna li tajtni l-kelma, President, jina nappoġġa din rata ta' ġustament għal ħlasijiet diretti l-2015, s tiġi applikata fl-2016 u f'dan il-każ il-fattu illi jekk nixtiequ nagħtu xi ħaġa għandna bżonn nieħdu xi ħaġa minn x'imkien ieħor u għalhekk għanna bżon ta' supervizjoni adattata fl-allokazzjoni ta' dawn il-fondi. Dawn il-fondi se jiġu użati biex jagħmlu tajjeb għal konsekwenzi ta' kriżijiet u għalhekk huwa kruċjali illi ikkonna kriteri ċar daqs il-kristalli jiġu applikati mill-Komissjoni meta tiġi biex talloka dawn il-fondi. Dawn il-kriterji bżonn ikunu ċari u kejla sow u akkompanjati minn supervizjoni effettiva ma jitx ikonna dimna sitwazzjoni fejn konna diskutu nuqas ta' regolarità tal-passat u għalhekk l-użu effiċenti u regolari tal-fondi ħaġa kruċali. Grazzi ħafna sur etriċ għal-minuta. Grazzi. Fattuwa illi il-krizi u diffikultajiet tas-suq joqtu n-nies fir-realtà anki jekk ikun hemm bżonn ta' fondi ta' emerġenza u forsi sta' jkun il-każ hemm bżonn jiġu ġestiti u użati fuq livell lokali. Din dan huwa qasam fejn l-idea hija waħda loġika hemm każijiet ta' emerġenza jkun hemm bżonn lajnuna imma irid ikun fuq livell lokali tal-istat membru. Il-kollega l-Landistana kellu raġun meta tkellem qabel. Stati, stati għandhom soluzzjoni fidejhom. Għandna bżonn illi mill tundra tal-Artika għall-irtsizet dawk ta' s-għallija per ta' zebuċ. Meta se nifmu illi dawn illi li kollok eh, zart kun ħaġa sabiħa u hemm bżonn illi nġibu kollox fuq livell lokali hemm jasbuħija tal-industrija agrikola tagħna. Grazzi ħafna. Issa is-Sinjura voj għal-minuta. Grazzi ħafna, President. Sur Kommissarju, fuq kwistjoni speċifika ħafna nixtieq insaqsik għal għajnuna urġenti. Nixtieq nisma' minn għandek fuq il-Park Nazzjonali tal-Ungerija. Kont hemmhekk eh, matul il-weekend u sib ċerti affarijiet tas-sow xokjawni. wara 14-15 km ma tara xejn fil-veġetazzjoni għax l-annimali qegħdin maluqin ġewwa. il-bidiwa kellom jagħtu l-art tagħhom u l-annimali ma kellhomx aċċess iżjed għal veġetazzjoni u tista' tara int stess id-diżastru li hemm u nies li lhom jgħixu hemmhekk madhom xem u n-nies li qegħdin hemm issa jridu biss is-sussidju komunitarju jekk jogħġbok ħares ftit kummissarju dil ħaġa Mela nagħti l-kelma Kummissarju Hogan. Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzja lil membri kollha li taw il-kontribut tagħhom għal dan id-dibattitu mod partikolari s-Sur Sopiski, ir-rapporter tal-resa attenzjoni tagħna dan ir-rapport. Nixtieq eh, nirringrazzja wkoll in-nies li se approvaw rapport maħabba din riserva li jista' jkun hemm għal kriżi fil-industrija tal-agrikoltura u dan juturi s-solidarjetà tal-Unjoni Ewropea mal-komunità tal-bidja f'żminijiet ta' kriżi, speċjalment mħabba din il-proposta li sabbilixxi l-kreditu tal-2015, speċjalment tal-bdiewa żgħar. Il-fond ta' riserva hija solidarjetà fl-azzjoni għax dan il-fond jiġi finanzjat mill-risorsi attwali tal-komunità tal-bidja. Ħafna tkellmu fuq il-embargo fuq ir-Russ tal-Russja u l-konsekwenzi fuq il-bdiewa nixtieq infakarkom il-Kummissjoni minn Ottubru ħax proposta li kieku kienu il-riserva ta' 43 miljun għal din il-politika u konna f'pożizzjoni ġifir il-Kommissjoni ġdida f'Novembru li morru lura din il-proposta u nallokaw dawk ir-risorsi biex nuru solidarjetà l-komunità agrikola minħabba l-konsekwenzi ta' l-embargo eh, Russu. U da l-ammont ta' 350 miljon euro membri Dan dantan jiftakru żgur dawn il-miżuri partikolari għaxu għamil ħafna rappresentanza fuq dawn il-miżuri ma' hemm ħafna eh, membri li forsi nsow diġà dak li aħna xtaqna nagħmlu f'Novembru mill ta' Agrira nixtieq nirringrazzja l-Komissarju Giorgeva tal-li i u rrit ħafna empatija għal dan ir-riżultat pożittiv għal bdewa tagħna f'żminijiet ta' kriżi u nixtieq ngħid is xie illi dak li huwa laħam tal-majjar hemm il-ħasna eh, eh, privata hemm bżonn narawha u naraw id-diffikultajiet għal xi għaxar ġimgħat u jekk ikun hemm irtirar mis-suq ta' tonnellati sostanzjali tal-laħam tal-majjal u da stabilizzax sew l-affarijiet tal ħafna produtturi u provdit opportunità għal miżuri ta' promozzjoni għas settur tal-laħam tal-majjal biex jihdu parti u koll messu li l-affarijiet il-prodotti li kienu sejrin il-Filippini u il-vant eh, mbiħat li issa 73% tal-prodotti tal-majjal li kienu jmorru ir-Russja u għalhekk għannu bżonn ta' politika orientati lejn is-suq u tassew issa l-affarijiet qed isiru anke fir-realtà f'dan is-settur tal-laħam tal-majal issa fuq applikazzjoni ta' disċiplina finanzjarja huwa importanti illi niftakru illi l-sitet iż-żar fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi huma essenzjati mill-applikazzjoni tal-limitu minimu tal-2000 euro u naf meta qal is-sur Ashworth illi ħafna mill-bdiewa fil-Renju Unit maħabba l-iżatura tal-erzita kif ukoll sa membri oħra ma jistax eh, ħarsu din il-kontribuzzjoni u qed jirrifletti r-realtà tal-fatt illi huma l-irtizet medji u kbar li huma qegħdin pożizzjoni aħjar biex jħallsu naf li s-sur Agnu għamel kontribuzzjoni oħra biex l-Unjoni Ewropea tibqa' fl-Ewropa xu jaf iktar minn ħadd ieħor illi meta wieħed jipprova jsib 25 biljun euro illi huwa s-sussidju tal-Unjoni Ewropea lil bdiewa tar-Renju Unit huwa diffiċli ħafna ma wieħed qabel maċ-ċivil eh, fil-gvern u għalhekk l-Unjoni Ewropea ġenuża ħafna l-bdiewa tar-Renju Unit ukoll u wkoll l-bdewa kollha mhux biss fir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea dejjem se tkun tagħti appoġġ li bdewa eh, u tagħti iktar mill-gvern stess tagħha fir-Renju Unit nikkonkludi illi nilqa l-proposta u nistenna bil-ħerqa vot pożittiv għada. Grazzi ħafna sur Kommissarju. Issa nagħti l-kelma lis sur rapporter Sikorski. Szanowni Państwo, Panie Komisarzu. Grazie ħafna, President, Sur Komissarju. Mela, dan huwa rapport formali wieħed tekniku u ovvjament dan kien debattitu tekniku għall-aħħar ukoll jiena grat ħafna lejkom. Il-proċedura fast track, il-proċedura maġ l-adottazzjoni ta' dan id-dokument fisser illi hemm rata eh, hemm ħafna bil bejn l-istituzzjonijiet kollha Parlament, Kunsill u Kummissjoni importanti ħafna meta aħna reaġixxu qudiem sitwazzjoni diffiċli smajna fuq is-solidarjetà. U iva, ovvjament, kważi l-istat membri kollha li fiż-żar net jikontribixxu għal dan il-fond u da siġi użat minn dawk mill-quta mill-kriżi u għalhekk is-solidarjetà iva darwol importanti ħafna nabżonn niftakru illi l-agrikoltura u settur partikolari ħafna nidependi fuq il-klima, temp, fatturi esterni, kif ukoll fuq is-sitwazzjoni internazzjonali u għalhekk għandna bżonn strumenti fidejna illi mhux biss jiġu mill-suq ħieles. Is-suq ħieles jitħrob ċertu appoġġ biex jagħmel tajjeb għal ċerti situazzjonijiet ta' kriżi. U eh, nistaw ngħidu wkoll illi il riforma tal-kap hija dajfa fir-restrizzjoni li timponi fuq l-intervent fuq is-swieq. Jina tkellimt fuq dan l-aspet qabel u aħna limitajna l-interventi wisq. Ovvjament għandna bżonn ta' ġestjoni tajba għanna inqas fondi b'mod ġenerali għal pak u inqas fondi għal agrikoltura b'mod ġenerali. Ma rridux ngħidu illi kienet il-pak illi waslet għal kriżi mhux biss il-bdiewa huma appoġġjati mill-pak konsumaturi wkoll għax ovvjament ikel prezz iktar irħis. Nala billi nirringrazzja lill presidenza u lill kummissjoni mill-ġdid tal-Kooperazzjoni Ewro. Grazzi ħafna.